Grazzi tal-applaus. L-ewwel darba illi ċabċabtuli, grazzi mill-qalb napprezza. Għandkom interpretazzjoni, jistaqsi President. Tajjeb, ħanġa' nibda mill-bidu. Skont artiklu 7 tal-Kodiċi ta' Proċedura, għal konflitt ta' interessi fil għal Biraħ, 15 ta' Lulju qed nitlob issa ħames membri tal-Kumitat Is-Sinja Hubner, Sinja Ahmed Delvo, Is-Sur Sajad, Karim, Is-Sur Francisco Sousa Wagner u Sur Ġiri Mashtalkar. Mbagħad għandna żewġ membri eh, f'Rizerva il ħankun qed naħtarhom fil ġanet li ġejjin dan għata l-Advisory Committee għat ma kenniex tweġiba minn għandhom il-koll. Il-ħames membri tas soltu jistaw jibdew il-ħidma tagħhom mill-ewwel u napprezza il-rida l-intweriet sabiex ikun hemm kooperazzjoni. Point of order, Mr. Klita.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 Hawnhekk fl-Ewropa għandna il-possibilità ta' imma meta l-President Schulz irrifjuta illi jgħaddi kelma l sur Bedakalkis biex jagħti l-ispjegazzjoni tiegħu, din il-ħolma tad-demokrazija tkazbret. Ma nafx għalfejn, ma permettejtu l jitkellem, ma għalfej għalix kien ħajtkellem pa' Sinjura Le Pen dikat tmur kontra d-demokrazija, Sur Schulz, ammetti li għamil zbal. Grazzi, mela, kullħat jista' jistaqsi mistoqsijiet skont ir-regoli ta' proċedura f'dan il-Parlament. Inti għadha kif ingħatajt il-kelma propju biex tagħmel dan, imma fil-verità inti ma tkellimx dwar ir-regoli ta' proċedura Papa dak laqqas ma' mel dan il-bira, ma' sax għajem point of order, ma' wara l-ebda mot li xtaq jitkellem. Għanna ħafna membri f'dan il-parlament, jek kulħadd jaqbad u jitkellem xin ifettillu. Dina mnix demokrazija, dika kaos. Gedriġija ta' il-ħna u ħadd ma jifhem il-ħadd. Ġifieri sur Papadakis. Stenna daqsxejn u xinu jasal iċ-ċans tiegħek inti nħalik titkellem, ma tistax taqbad tutqum u tajti ma naqbix ma dak irid nitkellem issa. Ma jsirux hekk l-affarijiet. U bħala membru tal- Partit Komunist Grieg, Sur Papadagis, xtaqjiet li ma ħossux rappresentat mis signora Le Pen, ma sibx li xaħt jistaj immaġna signora Le Pen kħat titkellem għalli imma, kienet ċara mill-biddu di u issa ċara jizziet, grazzi. Mela, l-erba membri tal-komissjoni. Għanna point of order jħor, signora Harms. Sur President, aħna tal-fema illi Fil-rigward proposti